Colleagues, may I ask you to take seat? Kollegi, jekk jeġobkom, sibu postkom, ħanibdow minnu fih dan ismiħ. Nishtiq nitlob il dawk li qed jattendu biex ma jokkupawx siġijiet li huma bisem ħaddieħor u għarfu li din il-proċedura tal-lum dan ismiħ jista' jiġi segwit kemm il-kamra ta' smiħ kif ukoll fuq is-sit tal-Parlament Ewropew. Nfakkar li il-membri jistgħu ċabċbu biss, u mhux jintervjenu jew jagħmlu jitkellmu eccetera. Nerba, nati merħba l-ko-president għal riċerka l-industrija u l-ambjent u l-industrija, s-sur Buzek, il-president tal-komitat għall-affarijiet ekonomiċi u monetari, s-sur Katajnen eh, natih merħba bħala komissarju nominata l-impigi tkabbir investiment u kompetittività. Dan ismiħ qed jitħejja konġuntament skont ir-regola ta' proċedura li jolqot il-punti kollha tal-portafol tal-kummissarju nominat u dan ovvjament ħajkun hemm presidenza konġunta tal-kumitati ta' trasport u turizmu u l-kumitat tal-iżvilupp reġjonali Għanna tafu lan ta' dan ismiħ huwa li jippermetti l-Parlament jeżerċita l-dritti jew bazat fuq trattati biex jivvota fuq kolleġġ ta' kummissarji ġodda u mo partikolari li jgħat ismiħ biex jivalwa l-kumitat biex il-kumitat jivalwa lil kummissarju nominat biex jgħara jekux kwalifikat u jekux tajjeb għal membru tal kolleċ ta' kummissarji għadmirijiet li għandu assenjat. Nixtieq infakkar ukoll li qabel ismiħ Il-Kummissarju nominat bat it-tweġibit tiegħu bil-miktub għal kwestjonarju ta' tħejjija, it-tweġibit bil-miktub tqasmu lill-membri bil-ilsna kollha u skont il-proċedura applikabbli il-kandidat bat ukoll id-dikjerazzjoni tal-interessi tiegħu. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali indikanna illi m'għandhomx asservazzjoni fuq il-dikjerazzjoni ta' interess tal-Kummissarju nominat. Nixtieq nispjega wkoll daqsxejn l-istruttura ta' dan ismiħ. Il-Kummissarju nominat ħajkun mistieden jagħmel diskors taftuħ ta' mhux iktar minn 15-il minuta u ikonna mbagħad 5 minuti lejn tmiem il-laqa għal diskors ta' luq. Wara l-introduzzjoni ikun hemm ħin ta' 45 mistoqsija massimu bil-lottijiet ta' 3 minuti kull wieħed, minuta għal mistoqsijiet u 2 minuti għat weġibiet. Nixtieq infakkar ukoll il-membri illi l-lottijiet ta' 3 minuti bħala prinċipju ħajjiġi applikat mod rigorus. L-interpretazzjoni ħatkun disponibbli bi 23 lingwa, ġifiri l-kellima kollha jistgħu jitkellmu bil-lingwa tagħhom. Kifet, id-dibattitu ħajkun imxandar fuq is-sit tal-Internet tal-Parlament Ewropew. Fl-aħħar nixtieq nżid bħala President tal-Kumitat Ikon ċi punti ta' ftuħ, il-Kummissarju, il-Kummissjoni l-ġdida tikseb għanijiet ambizjużi fostom l-irkupru ekonomiku biex nsaħħu tkabbir ekonomiku biex jistimola investimenti fil-ekonomija reali billi jagħmel tajjeb għal nuqqas ta' investiment li hemm bħalissa fl-ekonomiji Ewropej f'dawn l-aħħar snin speċjalment. Dan ir-rigward il-pakkett ta' 300 biljun euro fil-investiment pubbliku privat inda addizzjonali mħabbar mill-President elett Juncker ħajkun relevanti ħafna nħarsu l-qoddim biex nisimaw iktar dettalji dwar dan il-pjan. Dan il-pakket kif hemm miktub fil-ittra tal-missjoni tiegħek ser ikun fil-mira tal-infrastruttura, l-edukazzjoni, riċerka, innovazzjoni u ammont sinifikanti għandu jgħaddi għal proġetti li jagħtu lok biex ikun hemm impigi għal impigi deċenti biex nġildu l-qat. Irridu nkomplu nisforzi li nibdow bil-garanzija għazzaza billi nipromovu azzjonijiet konkreti biex bekk inżidu l-ħiliet tal-ħaddiema. Fl-aħħar il-Kummissjoni u l-Parlament irridu jaħdmu 8 fit biex jiżguraw li l-koordinazzjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea tkun ta' suċċess, tkun effettiva u biex irqisu wkoll l-impatt soċjali tar-riformi strutturali. Dan ir-rigward Wara deċiżjoni tal-koordinaturi tal-Kumitat Ekon, jiena tlabt lill-President elett Juncker biex ikun hemm iktar kjarifika minn naħa tiegħu fuq il-qsim ta' responsabiltajiet fost it-tim ekonomiku tal-Kummissjoni, speċjalment fil-qasam tal-rappreżentanza interna u esterna tal-Kummissjoni. Inħarsu l-qoddim biex nisimgħu tweġibiet minn għandek fuq dan. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu fisem il-Kumitat Empl lil Marita Ulfskok. Nik joġbok. Ħanitkellem bl-Iżvedis, il-Sint Walidi. Il-moviment Hiles huwa wieħed mill-kisbiet ewlenin fl-Unjoni Ewropea u l-Kooperazzjoni Ewropea hemm potenzjol għal tkabbir u l-impigi u dan nistgħu naħtfuh anke bis-suq intern, imma biex is-suq intern jaħdem tajjeb u mod effettiv m'għandux iwassal għal dumping soċjali, abbużi u kompetizzjoni inġusta u għalhekk irridu il-protezzjoni tal-ħaddiema bis-suq intern. Is-suq intern ma jistax jiġi sfruttat pereżempju biex ikun hemm race to the bottom għal kontratti kollettivi, għal kondizjoni ta' xogħol, eċetera, l-Unjoni Ewropea ma tistax teleb il-problema tal-qat jekk l-istati membri jikkompetu bejn xulxin u jnaqsu l-standards u l-salarji u l kondizjoni ta' xogħol. Din is-sitwazzjoni, trade unions mhux biss irridu jtennu l-importanza ta' drittijiet fundamentali tal-ħaddiema, imma anke irridu jisħu fuq l-imprizi li ma jistawx ikunu esklużi mis-suq intern, irid ikun hemm ugwaljanza għad drittijiet ta' kulħadd fis-suq intern biex ikun hemm iktar aċċettazzjoni tal-proġett Ewropew min-naħa tal-poplu Ewropew. Dejjem meta nqisu li f'dan il-perjodu hemm ħafna nazzjonaliżmu. U għalhekk ir-rwol tiegħek bħala kummissarju nominat ħajkun tant importanti. L-ewwel kelma fil-portafol tiegħek huwa l-impjiegi, ix-xogħol u għalina dan huwa importanti ħafna. Grazzi, grazzi ħafna. Issa nirringrazzja l-Sur Roberto Gualtieri u anke lile, grazzi tal-intom ko-presidenti miegħi għal dan ismieħ. Fl-aġenda tagħna tal-Parlament Ewropew dan huwa l-aħħar jum ta' smieħ. Forsi aħbar tajba għal membri kollha tal-Parlament Ewropew. Attendejna ħafna smieħ Wieħed wara l-ieħor kien hemm ħafna diskussjonijiet interessanti dwar il-problemi Ewropej, imma nixtieq nagħti merħba wkoll lis-sur Jirki Katajnen li huwa l-Viċi President nominat għall kummissjoni l-ġdida u merħba lill kollegi kollha mill-Kumitat Ekon, Empl u Itre u anki lilkom il-koll li jintom prezenti f'din is-sala bħala rappreżentanti tal-NGOs, l-SMEs, l-industrija, l-istati membri u daw kollha li qed iseguna wkoll fuq L-internet dan huwa smieħ pubbliku importanti ħafna. Aħna rridu nkunu trasparenti fil-Parlament Ewropew u il-fatt li tistgħu issegwu smieħ tagħna fuq l-internet minħabba li huwa mxandar live dirett fuq sittana hija tajba. Nixtieq ngħid oħra. Il-Kumitat ITRE huwa kompetenti għall riċerka u innovazzjoni, l-industrija, l-imprenditorija, l smis l-enerġija, l-ekonomija digitali. Dawn l-affarijiet kollha li qed jinfluenzaw il-kompetizzjoni, il-kompetittività, dan nafuh il-koll. U dawn is-setturi kollha jaqgħu taħt l-oqsa ta' politika li l-Kummissarju nominat għandu suppost imexxi u jikkordina fil-futur ma' kummissarju oħrajn ukoll. Hemm sfidi ewlenin li rridu naffaċċaw fil-ħames snin li ġejjin f'dawn l-oqsma kollha li semmejt. U l-kollegi tagħna mill-Kumitat ITRE għax jien qed nirrappreżenta dan il-Kumitat hawnhekk tal-podium ħerqan ikun jaf kif il-Viċi President Kummissarju nominat beħsibu jimxi fuq dan ix-xogħol biex nkunu nistgħu inżommu mal-istennijiet taċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Issa nitlob lil ko-President Roberto Gualtieri biex ikompli jmexxi il laqaw jekk jogħġbok. Grazzi, President Buzek. Issa nitkellmu mal nibdew bir-round ta' kellima l-ewwel sur Kristjanis Karins, il-koordinatur tal-PPE. Suppost kien hemm l-intervent tal-kummissarju nominat il-Viċi President. Ħadd żballi il-President l-ewwel eh, smieħ li bdejt naħi issa